tat għal fissam il-komitat li din ir-raba applikazzjoni mis-sur Tom Check ma nistawx nilqawa. Fil-laqa tal-11 u 12 ta' frar tal-2009 l-Komitat tal-Affarijiet Legali verifika l-kredenzjali ta' dawn l-MEPs Berger, Kirizza, Fermerju, Manola, Matula, Nazare, Sitonen, Antoki u Danċila skont ir-regola 3 paragrafu 3 tal-Kumitat tal-Affarijiet Legali rrakkomanda li l-mandat tagħhom niġu jiġu dikjarati bħala validi. Il-Kumitat tal-Affarijiet Kostituzzjonali